Anna point of order. Can you hear me? Grazie, Sir President. Mela, point of order. Forsi l-Kamra Trit ta' tirrikonoxxi li eh, ġraċ ħaġa inkredibbli fir-Renju Unit fejn il-reġina eh, e, tagħna saret l-iżjed reġina jew re li eh, ila fir-rwol tagħha. Nixtieq li il-membri l-oħra tal-Commonwealth, Ċipru u Malta eh, jinaqdu miegħi hawnhekk biex nirrikonoxxu il-ħitma